direttiva dwar il-kwalità tal-karburanti. Issa ħanitlob lil kummissarju Mojdas li għal darboħra jitkellem fissem il-Kummissjoni. Signora President, membri onorevoli, il-Kummissarju Kanjete jiddispieċiħi ma ma jistax ikun prezenti għawek illum. Nina nittama li dan din diskussjoni twila fuq il-metodu ta' kalkolu u il-rapportaċ eh, skont l-artiklu 7a tal-direttiva tal-kwalità tal-karburanti nistaw intemmuha sabiex l-istati membri kunu jistaw jibdew jamlu trasposizjoni ta' dan l-element tal-pakket tal-enerġija u klima tal-2020 issa irridu nassiguraw li l-istati membri jistaw ipoġġu il-miżuri ta' mitigazzjoni fil-post biex jiksbu it-tnaqqis ta' 6% eh, fil-GHGs tal-karburanti tal-2020. Il-Kunsill laħaq maġġoranza kwalifikata fuq il-proposta tal-Kummissjoni ta' Ottubru iżda nifhem li hemm numru ta' membri tal-Parlament li jikkonsidraw li din il-proposta mhijiex ambizjuża, qed jgħidu li din eh, mhux ħadd prevjeni is-sorsi mhux konvenzjonali bħal pa' tarsens li jitnu fuq is-suq, u aħna nixtiequ nipproponi li l-artiklu 7a tal-direttiva tal-kwalità tal-karburanti huwa li naqqas il-kontenut tal-karbonju fil-karburanti li jintużaw għat trasport bl-art. Lan ta' direttiva miex li jiskoraġixxu l-użu ta' xi fuel partikolari imma li nassiguraw li miżuri ta' mitigazzjoni xirqa jinsabu fil-post sabiex ikunu nistgħu niksbu eh, din dan tnaqis ta' 6% tal-gassijiet tal-effett serra sal-2020 Il-Kummissjoni hija konvinta li il-direttiva fuq il-kwalità tal-karburanti u din il-mira ta' tnaqqis tal-GHGs tista' tiġi implementata b'mod effettiv kemm fuq livell domestiku kif ukoll barra eh, permezz ta' din il-proposta. U l-proposta li ġiet maqbula mill-Kunsill b'dan il-mod hija huwa kompromess bilanċat u li jista' jitwetta għaliex iwassal eh, l-għanijiet ewlenin tal-att bażiku fil-waqt li jindirizza eh, tħassib ta' partijiet interessati aħna ħankunu edin nevalwaw l-esperienza eh, tal-artiklu 7a ta' direttiva bħala parti mill-programm ta' regolamentazzjoni aħjar għal periodu ta' wara l-2020. Il-possibiltajiet kollha ħieġu analizzati biex innaqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet tal-gassijiet tal-gassijiet tal-effett serra tal-emissjonijiet mit-trasport sabiex inkunu nistgħu nilħu il-mira ta' traqis ta' 40% sal-2030. Il-partijiet interessati kollha, inklus il-Parlament, se jiġu mistiedna sabiex irresqu l-opinjonijiet tagħhom fost oħrajn f'din il-konferenza li ħatiġi tiġi organizzata tul is-sena 2015. Grazzi ħafna, Sinjura President u Sinjuri Membri Onorevoli. Grazzi ħafna, Kummissarju. Issa għal 3 minuti ngħaddi il-kelma lis sur Gujork. Grazzi ħafna, Sinjura President. Sur Komissarju, eżis kollegi, l-Unjoni Ewropea għamlet sforzi gbar sabiex twaqqaf it-tibdil fil-klima u element importanti ħafna ta' din il-politika hija li tnaqqas eh, l-emissjonijiet tal-gassijiet tal-effett serra, l-Unjoni Ewropea hija pioniera fix-xena internazzjonali f'din il-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima. Sabiex inkunu nistgħu niksbu dawn l-anijiet, hemm bżonn li nikkunsidraw l-interessi tal-industrija wkoll hemm bżonn li innaqsu l-piżijiet amministrattivi aħna responsabli għal ħarsin ambientali, iżda fl-istess ħin irridu e, nassiguraw li ma jintilfux impjiegi u li l-kontinent jibqa kompetittiv. Il-proposta tal-Kommissjoni laħqet bilanċ tajjeb għal dawn l-aspetti, jista nixtieq nixbet l-attenzjoni tal-kollegi tiegħi għal fatt li billi nivvotaw kontra din il-proposta ta' kompromess, jekk jivvotaw kontra ħajkulu qegħdin jimminaw il-ħidma ta' ħames snin. Il-kunsens ġej bħala riżultat ta' proċess ta' negozjati twil ħafna u fl-aħħar aħna nistgħu nibdew naħdmu fuq it-tnaqqis tal-gassijiet tal-effett serra. Il-livelli ta' emissjonijiet jridu jiġu rapportati mill-operaturi u dan huwa pjan tajjeb iżda l-implementazzjoni prattika ma jidirx li hija realistika. Huwa verament diffiċli li wieħed ikun jista' jikkontrolla l-awtentiċità tad-dejta li tingħata mill-operaturi kif ukoll li nkunu nistgħu niksbu iċ-ċertifikazzjonijiet. Dan ifisser eh, ħafna piżijiet amministrativi sproporzjonati. U dan l-izvantaġġ kompetittiv għal operaturi li ma jishtuqux eh, jimportaw per l-karburant mill-Kanada? Fl-opinjoni tiegħi l-indikatur medju huwa mezz tajb ħafna kif nevalwaw l-effettività ta' dawn il-miżuri għalhekk il-proposta tiegħi hija li għandna naċċettaw il-proposta tal-Kummissjoni għaliex jekk nirrifjutawha nkunu qegħdin eh, nimminaw l-implementazzjoni tal-għan ta' 6%. Grazzi ħafna, issa is-Sur Grote. Grazzi ħafna aħna kena dibattitu interessanti fuq il-kwalità, eh, fuq il-direttiva tal-kwalità tal-karburant fil-komitat u aħna tkellimna dwar li konna valuri realistiċi. Jekk inħarsu lejn it-naqis tal-valuri bejn l-2011 u l-2014 berbajn fil-mija, emmek verament trid taħseb isma xed tiġrijaw. Dawn huma kwistjonijiet politiċi ambientali li eh, isom fuqna issa le ma naħsibx Jina naħseb li din għandha x'taqsam ma' negozjar ta' ftehim ta' kummerċ ħieles. U jekk din hija tip ta' ħaġa li ħat tiġri fil-ġejjieni, il-miżuri leġislattivi ħajspiċaw jiġu attakkati u mibdula radikalment. Jek dan jiġri, aħna ħankunu ridikoli fil-negozjati bħala Unjoni Ewropea. Għalek, jew nixri ħabel wieħed u nifmu li dan huwa kompromess. Il-Kummissjoni ta' tsqarrija verament kuntent ħadd li inti jgħataw, eh, jina kontent nistana xaħat tiħor fil-fat jew nejb bżewġ personi oħra minn flok, kien ma tajjeb li għaw xaħat. Ma jina nipretendi li l-kummissjoni ħarġet biss qarrija ċara ħafna ta' kif nidsolfu din il-problema. Għalli xaħna nistaw najdu biss Iva jew le. Dik hija l-unika possibilità li għandna. Dispiċini u issa jidher li l-pendlu sejjer lejn le. U għalek, meta jkonna negozjati u l-ftejim tal-kummerċ ħieles, dan ħajkun il-modell għal-ftejim kollha ta' dawk il-partijiet li xuqu negozjaw mal-Unjoni Ewropea. Iġviri, eja ehm, naqsu l-standards u jekk il-lobbying jkun saħtu bizzejet mela kollox jgħaddi. Le, fuq il-politika tal-klima, tal-ambjent, eh, aħna mhux hekk irridu nimxu. Ta' mistħija din il-mod kif din saret f'dawn l-aħħar tliet snin hija xi ħaġa li hija assolutament impertinenti, grazzi. Goti, uh, next speaker is Mrs. Gerling for two minutes. Thank you, Madam Chair. Uh, Mr. Gruter says that we can only say no Well, in actual fact, this decision on the Fuel Quality Directive is being considered on... Le, fil-fat din id-deċizjoni qed tiġi konsidrata taħt il-proċedura regolatorja bl-iskrutinju e, kif kifini skont il-proċeduri ta' qabel Lisbona u din ma ġietx allenjata u dan ifisser li l-oġġezzjoni trid tiġi ġustifikata miex kwistjoni li tajt iva jew le. il oġġezzjoni trid tkun ġustifikata fuq tliet bażijiet. Il- Eh, dawk li qed jipproponu din l għazlu għażlu t-tielet possibilità li hija inkompatibbli mal-att bażiku. Dan jissuġġerixxi li l-miżura mhijiex eh, tajba għal li wieħed jkun jista' jikkalkula eh, l-emissjonijiet ta' dawn il-karburanti. Issa, anka jekk forsi minna ħadim miex qed tmur li ndaqs daqskemm iridu ċertu e, stati membri, il-każ taħt il-punt lieta mhuwiex provat. Jiena naħseb li l-proposta tal-Kummissjoni għandha ħafna punti favorevoli. Tista' e, titlob li wieħed jikxef l-ismijiet tal minn fejn ġejjin iż-żejt ta' żejt mhux raffinat il-ċirċar ta' din l-informazzjoni ħati permetti li jkun hemm eh, intensifikazzjoni tal-ġlida kontra l-emissjoni biex nkunu nistgħu naqsuhom. L-adozzjoni ta' din l-oġġezzjoni immina il-kredibilità tal-FQD billi itwassal ħafna dewmin fuq biċċa leġislazzjoni li supposta tiskadi fi żmien sitt snin din hija mod kif ma nistgħux nimxu l ma nistgħux nimxu l dan il-mod, u kompromess aħjar, u Sir Greta qed ifittex kompromess mill-Kummissjoni, ma jiena naħseb li l-aħjar soluzzjoni tkun li il-Parlament jimxi l-qoddim bil-proposta tal-Kummissjoni fl-ispirtu ta' kif ġiet offruta, ġviri bħala mod kif nimxu qoddim. Hemm bżonn li nassiguraw li naslu ximkien fis-snin li ġejjin u ma ix pendenti e, fl-imbu interistituzjonali. Grazzi ħafna Sinjura Gerling, issa is-Sur Gerbrandi għal żewġ minuti. Grazzi ħafna Signora President. Fil-weekend li għadda jena ġejt lura mill Lima fejn kien hemm is-summit tal-klima u jena rrid ngħid li ġejt impressjonat mid-determinazzjoni maqsuma b'mod ġenerali biex tiġġieldu tibdil fil-klima. Iżda r-riżultati tal-lima għamlu u wkoll li aħna għatanna għandna eh, triq diffiċli qudiemna biex niġġieldu il-tibdil fil-klima. U għajna faċċaw il-verità. Id-dinja edha tem, temetti aktar diossidu tal-karbonju, aktar għada mill-lum u pitada għat temetti aktar mill-għada. Għalhekk huwa kruċjali li il-politika pubblika tmexxi l-investimenti lej ekonomija b'użu ta' karbonju baxx. U din id-direttiva tal-kwalità tal-karburant. Anzi, skużawni għajt il-kellim, issu tħawat naqra fil-speaking of steel. Għalek, bżonn li kunem din id-differenza. Il-miżuri ta' implementazzjoni hemm bħalissa ma' qed jagħmlu din id-distinzjoni għalhekk. Pereżempju, il-żejt mhux raffinat minn Niġerja eh, li nġes ħafna u tarzans minn postijiet oħra qed jiġu trattati bl-istess mod bħal zjut li huma ħafna iżjed notfa u dan eh, jimmina il-miri tal-direttiva. Għalhekk jiena flimkien ma' gruppi oħra proponejt l-oġġezzjoni għalhekk jiena verament diżappuntat mill-istqarrija tal-Kummissjoni Ewropea. Jiena ippretendejt li ħajkonna impenn ħafna aktar qawwi għall-anijiet tad-direttiva tal-kwalità tal-karburantu. Jiena ma nifimx wara li rajt il-proposta tal-2011 ta'kom kif tistaw tiddefendu proposta li tmur kompletament kontra wara li l-Kunsil rifjutaw l-ewwel proposta, ma nistax nifhem jiena kif tistgħu tiddefendu it tnejn li huma. Assolutament huwa ċar li aħna l-investimenti rridu immexxuhom f'direzzjoni partikolari u rridu immexxuhom fid-direzzjoni it-tajba biss jekk ninkoraġġuhom Eh, Iġviri jek nikoraġu fil-direzzjoni tajba u nitskoraġu għom mill jmorru fil-direzzjoni ħazina. Grazzi ħafna Sur Gerbrandi, issa il-kellima li mis hija il-Sinjura Lopez għal-minuta u nofs. Wara nofsinar tajb li kolħat, grazzi Sinjura President, jena nixtieq nibda mistoqsija. Kif jista' jkun li il-proposta tal-Kunsil taqbel man negozjati eh, tal- eh, tal-kummerċ ħiles mal-Kanada, l-frame tal-kummerċ ħiles mal-Kanada, għaliex dan eh, jaqbel eżattament mal-lobby tal-kumpaniji tal-żejt, ċifiri, intom tafu li dan il-karburant jemet ħaf nizjet eh, GHGs mill-żejt tradizjonali, nafu għaliex dan jinsab fil-rapporti tal-Komissjon Iġviri jħassra li mux ħajpenalizzaw dan it-tip ten din it-tip ta' importazzjoni, ma l-ar ħaġa hija li lanqas għandhom l-intenzjoni li jikkontrollaw iż-żieda tal-konsum ta' dan iż-żejt li tantja meħsara. Palma inna najdu l-aġenda ta' kummerċ ħieles e, dawn il-ftejmiet mal-Kanada mal-Istati Uniti huma għandhom kundizzjoni li iħarsu dawk li jamlu l ħsara fil-ambjent u dan u eżempju ċar. Hemm inkonsistenzi tal-politika ta' eh, ambientali tal-Unjoni Ewropea. Liżiet, u dan qed iwassal li il-suq jispiċċa jaħdem kif tu. U dan jispiċċa b'konsum li ma jistax jiġi, ma jmemx mhux sostenibbli għal dak li huwa l-ambjent. U bl iskuża li kunu edin joħolqu il-kombustibli biologiċi bioloġiċi jispiċaw iżjed jihdu art u jamlu iżjed ħsara agrikola u ambientali. Grazzi ħafna. Issa l-kellim li mis sur Eckhout għal minuta, għal erba minuti u nofs. Grazzi, President. Et nisimaw il partijiet kolla illi et joġġazzona għal proposta. Mish kwestjoni ta' kontra il-direttiva fuq kwalità tal-karburant. Għana favur id-direttiva, nasbu teoretikament din tista' tkun għodda li u effiċenti ħafna, ma din il-problema qed ngħidu teoretikament. Għaliex bil-proposta il-Kommissjoni b'mod deliberat edha id-dajje fil-proposta edha dajjef l-effettività tal-proposta. U dan imur anka l kollega Gerling li qed tajt tista' toġġezzjona ġala darba ikollok bażi legali. Jekk tħares li rivoluzzjoni tal-impazz minn dil proposta, għatta posta l-Kommissjoni edha tneħħi waħda mill-punti illi permessa ħan iksbutna fil-mija għaliex e, dan joħloq anke differenzi fl-alf u dan huwa mod kif tista' tnaqqas l-ammonti u dan letteralment ifisser li wieħed qed innaqqas l-effiċenza ta' waħda minn dal miżuri. U dan qed immorru kontra aħna. U dan huwa interessanti wkoll jekk tħares lejn l evoluzzjoni tal-impatt u tinħarsu lejn regolamentazzjoni aħjar, għadha l-Kummissjoni tippreżenta programm fuq regolamentazzjoni aħjar. Jekk tħares l evoluzzjoni tal-impatt, l-iktar proposta effiċenti għandha tkun il-proposta mill-2011. Li qiegħda fl evoluzzjoni tal-impatt fuq l-emissjonijiet. Allura għalfejn il-Kommissjoni mhux qed tissegwi l evoluzzjoni tal-impatt tagħha stess, mhux qed tissegwi l-proposta 2011, il-dinja bidlet le Jekk taqra l-evaluazzjoni tal-impatt tara li l-valuri għadhom kollha l-istess bħal 2011. Għal daqstant nistgħu nibdew biss nispekulaw fuq x'ġara. U jiena nasal l-istess konklużjoni bħal eh, l-kollega Grote illi dan huwa konsegwenza tal-lobbying Kanadiż. Il-lobby Kanadiż u naħseb il-kolli ċevejtu telefonati jew imez mill-Kanadiżi li għandna nappoġġaw dil-miżura għalfejn. Għaliex issa ma nistawx nagħmlu ktar distinzjoni bejn elementi differenti u għak li ktar sentin sandom bib miftuħ. U din hija problema prinċipali qed niddefendu hawnhekk il-lobby Kanadis. U l-Kanidi diżel li qed jismaw ngħidulhom dan mhux għaxina kontra l-Kanada, irridu differenzjament bejn tip differenti ta' eh, karburanti. Jekk il li juru li hemm karburant nadif, minn anka kanadif minn zejt normali mela l-lura ta' wis imma wieħed eh, irid jagħmel differenza differenzjar bejn stok ta' karburant u ieħor. Dan hu ninżejħu regolamentazzjoni aħjar u din mhix fil-proposta. Dan imur kontra l-element ċentrali ta' direttiva u naqbel ma' kollega Gerbrandi kont qed nittama il-Kummissjoni fehmet Il-Kommissjoni realizzat il direttiva fuq kwalità tal-karbodarn u l-metodoloġija tagħha hija xi importanti u għandha tibqa' preservata. Ma dan kollu dak li qalet il-Kommissjoni kienet nagħmlu reviżjoni, ħanahom laqgħu kongressu daqshekk. Jiddispeċini, id-dun nisimgħu iktar kif il-Kommissjoni se tiżgura li wara 2020 ikonna proposta illi tiħon konsiderazzjoni differenzjal bejn tipi differenti ta' Karpurent sabiex eh, min jaġi tajb jiġi premjat u min jaġix tajb le. Il-kollega tal-PPL e għal dan iħassar ħames snin ta' xogħol le mhux vera. Il-proposta e qed tagħmel dan għaliex uffiċjalment il-Kummissjoni qed tard del-metodoloġija se tagħlaq fl-2020 u issa qegħdin nagħmlu proposta vojta jek tassew imħasseb fuq il pendutoloġija mela għanna nġildu għal proposta li kienet fuq il-mejda fl-2011. Illi toħloq differenzjal bej eh, karburanti differenti u eh, li hemm appoġġu salija. Għal daqstant, eh, li pjor li mhux qed tiġi premjata, għal daqstant, nasab għanna noġġozzjonaw għal din il-proposta. Importanti għal kollegi Gnamo kristjani u koll. Sfortunatamente kummissjoni biex t-permettina nivvotaw kontra del eh, Inti għet iġġenna nsin li nivvotaw kontra del proposta. Bispeċi rrit najdu dan. Grazzi. L-onorevole Pedicina minnu ta' nofs. Grazie. Grazie, President. naqbel ma dak li għall onorevoli Eckhout, pero staqsin zid dettali tekniċi li x'mhux il-lejjun kollha tal-karburanti jniġsu l-ambjent u s-saħħa. Uħut minnhom mar ifarku l-ambjent u s-saħħa. Qed nitkellem fuq xejl eh, gas eh, studio publikat reċentement fuq il-rivista Environment Turi illi fil-żoni ta' proċessar ta' Tarsens u fil-Kanada, il-kampjoni tal-arja juri li l-elementi reġistrati waslu għal 6000 eh, elementi perikolu iktar minn normali. Eh, Benzins u eh, elementi oħrajn li kawżaw il-kanċer kienu ħafna ola minn dawk normali u fil-popolazzjoni tal-reġun, kampjoni ta' u studi ta' xar snin, juri li jem zida eh, olja ħafna fil-lukimja u anka tipi oħrajn ta' kansers, pero minkejja dan il-proposta ta' Komissjoni l ta' Missjonijiet ma tiħolx in konsiderazzjoni it tar senzu xejl u għal-dastant intom maġġor parti minnkom votajtu sabiex tiddefendu iċ-ċittadini u l-ambjent kif tistaw tappoġġaw dil-Kommissjoni qed tagħmel mezzal affarijiet Thank you. The next speaker. Grazzi. L-Onorevoli Jalk, għal żewġ minuti. President, kollegi, l-ġlida kontra tisħin fil-klima u tnaqis fil-gassijiet li kawżaw l-emissjoniet li kawżaw l-effett serra hija waħda mill-ġrid importanti tal- fil-qasam tal-klima kif rajna anka fil-konferenza tal ima fit-tmim il-ġemma. Ma ġalla darba eh, imorru li l-in il-paroli l-affariet jisiru komplikati. Li kikom mux l-affariet iktar, l-affariet u matan serji, nuża l-ironija najt li l-affariet u ma sempliċistiċi zzejiet. Li ma sabiex għet jilħaq il-temp ipotetiku madwar id-dinja fil-2015, sar dibattitu nutli fuq kemm eh, xirna tassew ngħidu krim sabiħ u eh, għanna narawx għasna fonni xikonna xaġa kon vinkolanti għaw le. Il-proposta ta' komissjoni għedni diskutu l-lum hija parti mill-pakket eh, istituzzjonali tal-Unjoni, għanna approċċi differenti sabiex nikkalkulaw restrizzjonijiet fuq produtturi li produċu żej, il-fju, il karburantu L-affarijiet huma komplikati ħafna u l-mod kif daw jiġu kalkulati huma kritikati anka minn sinjuri Account u għerprandi. Però żewġ naħat tal-mejda għandhom punti komuni qed jihbew wara argumenti tekniċi u legalistiċi sabiex jattu il-raġunijiet partiġani għalfejn edin isegwu dil-politika. Jekk inħarsu lejn il-metodu ta' kalkular, nist tal-Komissjoni din tirrifletti il-tħassib tal-industrija taż-żejt fl-Amerika ta' fuq. Anka kien ġew kritikati liġijiet Ewropej li xem bżonn jintużaw sorsi eh, tradizzjonali. U meta niġu għall oġezzjonijiet ta' regola 1.6 ta' regola ta' proċedura qed jifittxu pretest sabiex jiddefinixxu l-infushom kontra l-maġġoranza parlamentari illi ah, miex popolari wara li votat għal Jean-Claude Juncker. Irridu naraw politika ekoloġika u ambientali imma mhux dal-kwistjonijiet kummerċali marbuta magħhom. Grazzi l-Onorevoli Najnen. Grazzi, Sinjura eh, President, Sur Komissarju. Din mis implementazzjoni kif staqna tal-direttiva fuq karburant, anzi qed indajfu l-direttiva b'mod drastiku u nirrepeti l-kritika kollha tal lilek il-lejla. Ġġalek tbiddel ir-rotta b'dan mod għaliex naħseb studji differenti u rew illi tarsens u manjorati fil-kalkoli tagħkom. X'inbidel? l-fatti ma bidlux, edin nitkelmu fuq l-istess tarsens pal qabel, imma jider il-politika tijak issa għaddit minn bidla radikali u ma nistawx nifmu għalfejn għanna naqblu ma dan. Għalix ovvjament emissjoniet mill-vetturi jammontaw għal proporzjon qawwi ta' emissjonijiet, irdu namlu xaġa fuq dan, ħafna karburant li jniġġes issa jinsab fuq issu u għalhekk għandna di direttiva dimna. Rajna illi ovvjament meta niġu għal teknoloġiji ġodda, għanna tarsens, għanna shale gas u għanna niprovaw nisiltu xi tip ta' distinzjoni bejn karburanti tajbina u dawk żiena Il-kredibilità tagħna tiddependi fuq dan kollu m'għandniex inċedu qudiem il-lobbies. Il-kol smajna minn għandhom, smajna preżenza ta' sħatina preżenza tagħhom perissa loqna preċedent. Fej kulħadd se jagħmel l-istess u mhux se nkunu nistgħu nimpenjaw ruħna f'politika ambjentali. U dan mhux eh, eh, valla pena li niġildu fuq dal-Parlament mezzi sempliċi sabiex wet jagħmel di differenzazzjoni jew distinzjoni biex diffiċli li qed isegwi dan kollu għal daqstant m'għandniex noħolqu preċedent fuq il-dajfin tal-politika tagħna. Grazzi l-Onorevoli Torvalds għal minu ta' grazzi Signora President. Jekk il-dokument tal-Komissjoni u identiku bħal dokument li ġarajna mla l-ura il-headline ta' telet punt jinkludi weda ta' politika li tħares il-qoddim. Pero kien ħarsaj l-istoria, l-sert il-motiħor. L-Unjoni Ewropea ftit stenilu qabel il-konferenza ta' Copenhagen qablet fuq pakket tal-enerġija. Id-direttiva fuq kwalità tal-fuel li kolli liġi dal-pakket li ma ġietx implementata. Ma konsidra l-fatt l-2020 diġà wasal jgħat maħna u li qed uh, nimxu lejn il-konferenza ta' Pariġi ta' sena li ġejja l-Unjoni Europea għandha bżonn implementazzjoni ta' direttiva sabiex jinnexxina nimxu l-qoddim lejn soċieta li tiddependi anqas fuq il-karbonju u sabiex ikonna approċ eh, effettiv għandu kun ibbażat fuq eh, accounting fattibli anka l-emissjoni ta' għasit li kawżaw l-effett serra u ma iwa punt ċentrali dan l-Ewropa ġa għatat lura viżavi l-miri tagħha u l-investimenti issa waqfu politika ta' żvilupp bazati fuq għasit li nitsu mux it-triq li għanna nazlu ġejjini. Grazzi l-onorevoli Rida l-minuta. Grazzi. Niħu gosnajt li għal darba l-persuni ordinarji ti benefika minn żvilupp internazzjonali il-prezzi tal-gassetja għawda dan qed jiġri għaliex pajjiżi bħal istati Uniti u l-Kanada qed jiftħu għajun ġodda ta' karburanti u qed iwaqqgħu l-prezz tal-enerġija u s-sirwan għas dipendenti fa' pajizi instabbli u reġims eh, mhux demokratiċi anka jgħin għal nies li qed jgħixu mill-istirtat. Sena għabar tajba sena ġdida mekk inti eh, mill-Partit l-Aħdar huma jridu jkissru daw l-iżvilupp il-Kummissjoni m'għandix tmexxi l qudiem ftehim jew miri li naqsu il eh, tfaddil għal min għal-azittaxa l-euro hija kollha nuqqasijiet strutturali wassal għal diżastru fil-livell ta' ħajja ta' eh, eluf ta' ċittadini m'għandniex inbidlu rotta fuq dil biċċa xogħol għaliex il-klima ma waslitx għal għax-xenarji apokalittiċi li deskrivew ċertu nis ambientalisti. Grazzi l-onorevoli Zani. Kusum sepana leħet u Grazzi ħafna, Signora President. Naqbel mal-kollegi tiegħi. il f'da dibattitu hekk twil illi jura d-deja l-iktar minn ħames snin qalu illi dil proposta ta' kommissjoni hija differenti ħafna minn dak li kienet qabel. Jiena nemmen illi f'dan iż-żmien kollu kellek punti fl-istorja fejn il-kompromess ġi affettwat eh, mod radikali mill-gruppi tal-lobbying u l-NGOs twarbu imma soluzzjoni reali mhix neċessarjament l-implementazzjoni tad-direttiva. Is-soluzzjoni reali hija xi ħaġa li mhux qed naqalaw mill-art imma dak li nipproduċu fuq eh, is superfici tal-art għaliex dawn is-sorsi rinnovabbli mhux ser joħolqu il-kontroversi u d-dibattiti li qed naraw illum. Grazzi l-Onorevoli Birder. Huwa iżappuntati ħafna l komissjoni ċedita l-pressjoni sabiex dajjef ġlida kontra Tarsens fil-direttiva fuq kwalità tal-karburanti. Proposta tinjora diversi rekomendazzjonijiet tal-Parlament Ewropew u dan jinkludi differenzjar bejn ejjum ta' karburanti differenti u koll, komissjoni mux tirrikonoxxi r-riżultati ta' valwazzjoni tal-impatt tagħha stess. U karburanti pa' tarsens issa se jiġu rapportati bl-istess valur ta' emissjonijiet bħal daw konvenzjonali u kumpaniji se jkunu waqfa milli jirrapportaw anke b'mod volontarju fuq emissjonijiet reali tal-karburanti. Flok ninvestu f'karburanti iktar notfa l-Unjoni Ewropea qed tiftaħ is tagħha għal żjud ta' tarsens li jnitsu ħafna u dan fisser 70% tal-karburant tat trasport jiġu minn Tarsens mill-Kanada sal-2020. Sur komissarju, jekk joġbok, żviluppa proposti ġodda sabiex nestemdu direttiva l-kwalità tal-karburant li mill-2020 u nieħdu konsiderazzjoni natura eh, titni ġesta Tarsen oils. Jekk l-Unjoni Ewropea serja li tmexxi ġlida kontra tibdil fil-klima trid turi li hija serja fuq naqis emissjonijiet mis-settur tat trasport u nistaw namlu dan biss ġara darba nkunu nafu x'qegħdin naħarqu grazzi. Grazzi Għafna, Sinjura Birder. Naddu sta Sinjura Lauristin għal minuta. Sinjura President. Ixtieq niġbet l-attenzjoni tal-Parlament għall aspetti ieħor tad-direttiva li ma taqsam biss ma' kwestjoni Kanadiża imma kwistjoni ta' produtturi Ewropej li ippruvaw isibu mod kif jiksbu eh, karburant iktar ambientali u għadha minnhom hija l-industrija ta' xejl gass f'pajjiżna fejn għamilna sforzi kbar sabiex ikonna żejt li niġġes inqas. Id-direttiva is saħħa dawn eh, sorsi rinnovabli u joħolqu ħafna xogħol. Anka fuq il frontira tal-Estonja ma' Russja, dawn il-ħadima ma' membri mill minoranza Russja, jekk eh, ma naċċettawx id-direttiva l-Estonja dan ifisser il-qatt jirdoppja din iż-żona instabli fej konna pressjoni pressjonijiet soċjali għaliex di żona hija sensitiva ħafna l dej frontiera ma' Russja. U Russja se ssir iktar u iktar aggressiva dej baħar eh, Baltiku u nittama l komissjoni ta' konsiderazzjoni li din inkwas kwestjoni ambientali u jisaw għal eh, Madam Chair, I'm... Grazie ħafna, President. Forsi għadni, zaħir, u għadni, għadni ġuvni. the Commission has really been Però f'dawn l-erba snin, eh, ix-xogħol fuq dan eh, eh, mar lura il-proposta li għanna għoddimna jaqar minn dik li kena erba snin ilu. Il-Komissjoni qed tneħħi l-inċentivi għal dawk li mhumiex qed jagħmlu progress biex biex jagħmlu aħjar. Irridu nemnu illi hemm possibilità aħna maħniex qed waqfu il-riċerka e, e, fuq e, karburanti diversi, però irridu namlu mod li nwaqfu dawk li ma jamlux tajjeb biex jamlu ħjar. Għada probabilment se nisimaw li ħafna files li huma importanti għall-ambjent se jiġu irtirati. Jina nittama li illi għandi tortu, nittama li nkunu nistaw namlu l-ġita għall-ambjent Issa s-sur Caputo, minuta. Grazzi, President. Il-proposta la Kommissjoni biex neħi l-obligi ta' komunikazzjoni fuq direttiva tal-kwalità tal-karburanti fija ħafna lakuni. Ma te permettix differenzi bejn eh, gas effert tal-effett serra u gassijiet oħrajn. A bazi tal-metodi ġodda ta' kalkolu, eh, E per esempio, hemm valur medju ta', eh, ta gas eh, serra eh, u dan qed jifavorixxi l-importazzjoni ta' karburanti mill-Kanada. Il, eh, il, e eh, nħossu illi il-regolament tal-Kommissjoni u tajjeb. Aħna però nħossu illi l-proposta tal fil-proposta tal-Kommissjoni rridu niftakru l-kuntest ġenerali tal-sikurezza tal-enerġija illi eh, dawn il-problemi li kena bejn Russja u l-Ukrajna ma jistawx ma jkollhomx impatt. Però l-Kummissjoni għandha tkompli taħdem biex eh, tippermetti l-iżvilupp ta' eh, karburant li jkun fih gasijiet serra illi niġsu baxxi, livelli baxxi tagħhom. Grazzi issa fisem il-gruppi l-ewwel kellima is-Sinjura Messiner. Hawnhekk aħna qed nittrattaw illi ikolna il-produzzjoni ta' xi sitta fil-mija. Dan huwa ċar, però aħna diżappuntati l-lan ma ġiex deskritt so. Huwa veru li inti għat li wara ħames snin uh, wara l-evalwazzjoni ta' impatt l intensità ta' karbonju tal-karburanti għanda tkun eh, mira tajba, ridu nikkonsidraw ħafna aspetti, infatti eh, dina qed tiġi rifjutata fuq il-kompetittività tal-Europa, naturalment huwa importanti, u ħanna niddependu mill-karburanti, irridu eh, nkunu nistgħu Eh, sopravvivu. Mux il-problema, mux il-Kanada, l industria kbira fil-Kanada hija problemi. Jena eh, il-dibattitu segwejtu kollu unħoss illi il-miri illi ġew stabiliti ma, ma jistawx jiġu miksuba u maħniex sejrin fid-direzzjoni it-tajba. Grazzi sa nibdew il-catch di għal xiftit minuti. L-ewwel nati il-mikrofonu l-Sinjura Flassikova. Grazzi. Grazzi, President. Naħseb illi huwa importanti issa nillimitaw l-emissjonijiet tal-gassijiet serra u ridu nilqaw l-anijiet tal-istrateġija Ewropea tal-2020. Direttiva illi tkun tista jista jkollha benefiċċju tessir saret eh, direttiva li mhux qed tagħti l-ebda indikazzjoni biex nkunu effiċjenti. Din id-direttiva għadha tirrifletti s-sitwazzjoni attwali. Għandu jkalla għanijiet realistiċi u aħna nħossu illi m'għandniex inħarsu lejn il illi morru lura. Eh, Il-Kommissjoni tista' toħloq kommissjoni eh, pożizzjoni li tista' tiġi appoġġata mill laura u ma tkunx isso eh, eh, eh, dbati mill-pressjoni tal-gruppi mobil. Aħna kollha nappellaw lilkom biex taħsbu fuq il-ġenerazzjoni li ġejja u li tisottometti għal rapport ta' kwalità olja. Kellim ieħor, medas, Naħseb li huwa importanti li konna proposta ċara mill-Kummissjoni għabbażi tal-fatt li dan huwa importanti għal dak li nagħmlu fl-Unjoni Ewropea din il-ġlida kontra l-bidla fil-klima. E, għada e, ġlida importanti, però fl-istess ħin irdu anki niproteġġu l-konsumaturi. Aħna għonek nitkellmu fuq ċikolata u l krisp u l-protezzjoni tal-konsumaturi, però meta nitkellmu fuq il-karburanti, kull eh, ċittadin tal-Unjoni Ewropea qed jirċevi dan il-karburanti. U jiena żgur illi dawk illi jgħidu illi jixtiequ jimxu lejn l-ekonomija ħadra u jippruvaw jappoġġawha, però aħna fl-Estonja eh, irridu nappoġġawha l-ekonomija hekk irridu tkun ħadra. U ma nistgħux nippermettu lin-nies jitilfu il-impigi tagħhom. Il-kellim li mis, grazzi. Naħseb li għaw ħafna ipokrisija f'dan id-dibattitu. Jina nħoss li għaw verament sorprendenti li l-94% ta' settur ta' trasport fl-Unjoni Ewropea jiddependi mill-karburant ta' zejt. Ma il-Kommissjoni hawnhekk qed tagħmel argumenti fuq dawn fuq kif dawn il-miżuri mhumiex legali u mhumiex xirqa aħna edin ninvestu ħafna iktar fir reċerka eh, ta' ta' svilupp ta' karburanti alternativi, però sadattant mizura progressiva bħal din ħossu illi hija ridikola, sempliċement ridikola b'mod partikolari il-Recycle 44 ta' din id-direttiva. Kif nistaw najdu illi e, e, jekk irridu insaħħu dak li għanna ġa miex parti mill-għan ta' direttiva, cioè li nizdeguraw illi livelli minimi ta' protezzjoni e, tal-ambjent mill-karburanti. Ridu niftemu u jenna poġġa dak li għallu kollegi fil-grupp SD kif ukoll anki ħafna oħrajn. Grazie. Is-Sinjura Kallas. Grazie President. Jiena naħseb li huwa importanti li nżommu f'moħħna illi aħna dak li rridu niksbu hawnhekk huwa li innaqsu l-emissjonijiet ta' CO2. L-Estonja għandha industrija tal-żejt xejl u li tniġġes u għalhekk eh, kellna nirristrutturaw is-settur biex innaqsu l-footprint. Eh, illi aħna e, e, e, din il-direttiva titwasal għal iktar tniġġis u mhux inqas. U s-sikurtà u l-indipendenza bejn l russja hemm bżonn nikkonsidrawhom hekk aħna nirrifjutaw il-proposta jista' jiġri illi l-produzzjoni mill-Estonja tgħaddi għar russja u jkun riski ta' instabilità politika. Eh, aħna ma nħossux illi e, e, billi nirrifjutaw din il-proposta nkunu qegħdin niksbu iktar e, stabilità. Grazzi, Sur Ferreiro. Grazie. A bazi ta' din dan id-dibattitu nixtieq nitkellem fuq żewġ kwistjonijiet. L-ewwel li aħna natu ħafna attenzjoni lejn il-kwalità tal-karburanti Però rridu anki nikkonsidraw anki s-sikurtà tal-enerġija. Allora minnaħa l-oħra iva l-kwalità importanti, però s-sikurezza tal-provista hija anki iktar importanti għal dastant għandu jkonna politika komuni f'dan il-qasam illi għanda jkolla dawn iż-żewġ pedamenti bażi tal-kwalità u anki fuq is-sikurezza tal-enerġija. U tieni problema, sal-2020 aħna ikollna eh, eh, irridu natu iktar eh, fondi għal riċerka u għal teknoloġija innovativa. Jina naħseb illi f'dawn ir rizorsi hemm bżonn anki insibu rizorsi għal fondi ġifiri għal dan it-tip ta' riċerka biex li jkunu mirati għal tnaqqis tal-emissjonijiet. Sur Zanke fejn kont fuq il-lista tiegħi, Issa se nerġaw lura lejn Issur Ferreira. Grazzi, President. Il-proposta tal-Kommissjoni fuq il-kwalità tal-karburanti tmur eh, kontra il-retorika li fija tal-Kommissjoni ta, ta tal-ġdida kontra t-tibdil klimatiku l-ers u lejn l-ekonomija eh, ħadra. Eh, Eh, eh, eh, dawk li jishtiqu li il-karburanti non konvenzjonali jkunu kontenti, però fil-fat se nżidu l-emissjonijiet u aħna għadna u nerġaw najdu illi l-eżawriment ta' eh, karburanti fossili konvenzjonali u non konvenzjonali u anki li sfidi fil-periodu ta', tra ta tranzizjoni jfisser illi il-riservi ta' karburanti fossili fuq livell dinji għandhom jiġu trattati b'kura eccezzjonali. Eh, u il-proposta aħna et naraw eh, illi mux et irnexilom jamlu ek, et naraw illi għaw protokoll tal-eżawriment eh, eh, illi kienem zoċ proposti illi kienu għet jitrattaw dawn rizorsi ħafna b'mod iktar intelligenti. Sinjura Moj jissa. Grazzi, President. Jena nishti nitlop illi fuq livell Ewropea Ewropew. Din id-direttiva tbiddel kompletament u e, tiprojbixi l-oil sense għall-impatt distruttiv fuq l-ambjent. U jiena dan nitolbu anki għal Sardenja fejn hemm e, raffinerija privata li għandha intenzjoni tuża dawn il- Eh, dawn il-bitumi illi t-rispetta l-ambjent eh, u il-gżira hija eh, gżira ta' protezzjoni ambientali u għanda vokazzjoni turistika. Issa nalqu nalqu il-kaċ di għaj un nisimaw minnant il-komissarju Moedas. President, grazie, membri, onorevoli. Nirringrazzjakom tad dibattitu Nista nerġa najt jien illi b'din il-proposta l-anijiet se jkunu miksuba u il-għan ta' tnaqqis ta' 6% ta' emissjonijiet se jiġi miksu. Plan ta' direttiva u li naqsu il-kontenut ta' karbonju fil-karburant eh, ta' trasport. Lan mhuwiex li niskoraġaw eh, modi partikolari ta' karburanti, imma nizguraw illi ikun hemm kontabilità xirqa tal-emissjonijiet. jiena ħadd nota tal-opinjoni differenti li ġew espressi u tħassib kif intkom referejtu għal-rabta mal eh, eh, ftejm kommerċali fuq il-fuel stocks eh, u l-estensjoni li lem mill-2020 u jiena sen sen irreferi dawn il-tħassib li l-komissarju kanjet kollega. Grazzi komissarju, dibattitu issa malu u naddu għal punt li mis fuq l-agenda illi huwa l-evalwazzjoni tal- E fama tal-operaturi fu trasport Floor to the Commission. Nati il-mikrofonu l-Kommissjoni.